Issa ħnivutaw fuq dan il-rapport eh, tlieta. Issa għanna rapport ta' Sur Kejro fuq eh, Agenda l-ġejni sostenibli għall-avjazzjoni ġenerali u kummerċali rapporter għal erba' minuti. Grazzi, President, Kommissarju. Sissa dan il-negozju ma kienx suġġett li trattajna bizzejt fuq livell tal-Ewropa Dan ir-rapport qed jitħejja li l-ewwel darba li l-Kummissjoni u l-Parlament qed iħarsu lejn din l-attività fl-istess waqt qed naraw tkabbir fl-attività fil-dan settur, dan huwa settur li tisir dal iktar importanti, kien ħarsu lejn dan il-negozju ta' dan il-settur tal-avjazzjoni, qed naraw tkabbir, il-numru ta' eh, aircraft hawnhekk eh, se jirdoppja fil-10 snin li ġejjin 25.5 miljoni euro eh, se jiġu investiti u għonek għanna madwar 30 sa 50 aircraft u għanna ħafna u kol eh, naraw edew li dan huwa settur li tant qiegħed jikber fl-Ewropa. Dan qed jagħti wkoll eh, ħafna benefiċċji ta' trasport ta' xogħol u kol qed jagħti trasport flessibbli huwa utli wkoll għal kontroll tat traffiku tal-ajru, il-kartografija, l-isport, kif ukoll sors ta' ħiliet ta' avjazzjoni għas-settur innifsu. Dan qed jiżdied bħala industrija wkoll fl-Ewropa u għanna 16% tas-suq globali u għalhekk ħaqqu dan l-appoġġ. Naħseb il-Kummissjoni trid qis it-ħassib tal-industrija issa l-ewwel net, Trid qis eh, il-possibilità li tiġbar id-data biex eh, dan ikun utli għal min jieħu d-deċiżjonijiet biex ikollhom l-informazzjoni biex jieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba għal eh, negozju tal-avjazzjoni. Irridu nirrispettaw ukoll il-prinċipju tal-proporzjonalità. tal proporzjonalità kull regolament ġdid kull regolament li jiġi eh, prodott għall-avjazzjoni irrid ikun adattat għal eh, vejkoli li jkunu żgħar. Hemmhekk il-proporzjonalità hija essenzjali. Irrid ikunna standards kif ukoll regolamenti u leġislazzjoni oħra. Fl-istess waqt ma rridux nippermettu illi nittras eh, nitras ikun hemm traskurar tas-sigurezza għanna regoli ta' navigazzjoni u kolli ġew adottati mill-EASA u ma rridux inħallu kol li kunem simplifikazzjoni zejda ta' dawn ir-regoli ta' sigurezza. Punt ieħor, l-aċċess għal zona tal-arja u kif ukoll ikun hemm aċċess dan il-qasam kif ukoll għal aeroporti reġjonali. Dan is-settur jeħtieġ aċċess għall airspace kif ukoll għal aeroporti. U jrid ikollu numru ta' postijiet disponibbli. Dan huwa neċessarju għaliex l-industrija se tippromovi aktar rabtiet bejn il-bliet Ewropej. Issa, Single European Sky u Caesar Hawnhekk mill-ġdid irridu niżguraw li l-regolazzjoni tkun eh, kif eh, kif mixtieqa, kif ukoll nikkonsidraw vejkoli differenti. Punt ieħor l-emissjonijiet CO2, veikoli żgħar jipproduċu inqas CO2 minn dawk kbar, irridu nqisu dan kollu u nqisu wkoll dan fis-inizjattivi Cesar u Clean Skies u niżguraw illi l-vejkoli iż ma jniġsux ħafna fil-ġejjieni u jużaw fuels notfa. Nikkonkludi, President, billi ngħid li dan il-rapport se jagħti qafas għal regolamentazzjoni tal-leġislazzjoni l-qoddim ekki sejjaħ il kummissjoni biex naraw x'kienu il-progress eh, fil ġejjieni U aħna se nifokaw ukoll eh, għada fuq dan ir-rapport u nivvutaw grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Kejru, l-Kommissarju issa. Nilqaw dan ir-rapport u nirringrazzja lil rapporter u lil kumitat ah, xogħol eċċellenti tagħhom. Fl-2008 f'Jannar il-Kummissjoni l ewel darba publikat komunikazzjoni dwar dan is-settur u dan ġi segwit minn konklużjoni tal-Konsil f'Mejju u issa minn dan ir-rapport importanti tal-Parlament. Irridu ninnotaw illi dan is-settur huwa wieħed importanti tal-industrija aeronautika u qed jiġġenera 2.3 biljuni euro fis-sena u dan huwa settur li qed jikber. Żewġ terzi tal-vejikoli eh, tal-ajru ċertifikati fl-Ewropa huma f'dan is-settur. L-avjazzjoni eh, u koll huwa eh, settur fejn ħafna SMEs, huwa settur diversifikat u regolamenti jridu jiġu adattati għal din in-natura speċifika mingħajr kompromess għas-sigurtà. Aħna kontenti naraw din l-idea ta' proporzjonalità qed tiġi inkoraġġita mill-Parlament dan ir-rapport. Hemm tliet eh, oqsma importanti fejn irdu niffukaw l-attenzjoni tagħna fil-ġejjieni l-iżvilupp ta' standards għall-avjazzjoni ġenerali, l-integrazzjoni ta' avjazzjoni mhux kommerċjali għal sistemi ta' ġestjoni ġejjeni innaqsu il-footprint ambientali negattiv. Il-Kummissjoni fil-sena li ġesa tipproponi numru ta' regoli ta' implementazzjoni biex niżguraw ehm, sistema għal dan is-settur e kif hemmna fir-rapport irridu niżguraw illi mhux biss nipprovdu għal livell adegwat ta' sigurezza iżda wkoll ma nimponux u kol pis zejed fuq l-operaturi. Sen komplu u koll l-izvilup tas sistemi ATM mal europa biex nifmu illi l-airspace huwa eh, importanti għall-utenti kollha mill-perspettiva tal-avjazzjoni ġenerali. Eh, Cesar Single European Sky huma importanti ħafna biex intejbu l-aċċess għall-airspace u għall-aerodromes u dan se joffri servizzi ġodda li għadhom ma bdewx fl-Ewropa. Fl-aħħar il-negozju f'dan is-settur minkejja l avanzi teknoloġiċi u kol qed ikollhom impatt fuq l-ambjent u għalek pal-industrija ehm, ikbar u ma irridu kol innaqsu l-impatt tagħhom Il-proporzjonalità wkoll hija tassew importanti li rridu nsegwu hawnhekk. U l-Kummissjoni wkoll tieħu pjaċir li taħdem għal parlament fuq dan il-rapport u l-Kummissjoni se tirrapporta lura fuq il-progress li jkun sar. Grazzi. Grazzi ħafna komissarju Redding ħana votaw fuq dan għada. Fuq l-agenda issa għanna prezentazzjoni fil-qossor tal-rapporter għanna Zaborska fuq non-diskriminazzjoni bazata fuq istessi solidarieta bejn il-ġenerazzjonijiet. President, Kommissarju, kollegi, fil bidunat nishtiq nibda bil